Συνεχίζουμε την μας. Το επόμενο σημείο... nkomplu din il-plenarja. Il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa l-istqarrijiet tal u l-Kommissjoni fuq il-ftejm ta' adeżjoni għall-Unjoni Ewropea għall-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem u l Libertajiet Fundamentali. L-ewwel kellim huwa il-Ministru Lopez Garrido. Jekk jogħġbok fisem il-Konsell. Grazzi, Signora President. Illum fateni mitu tlieta minn nies. Tilfu l-ewwel dritt tal-bniedem tagħhom, id-dritt tal-ħajja. Din kienet minħabba il-rowixta ta' violenza u għalhekk aħna nikkundannawha mija fil-mija. Il-Presidenza Spanjola fisem il-Kunsill għal-Kunsill tixtieq tesprimi l-kondoljanzi u d-diqa tagħha għal familji ta' dawn il-vitmi. Aħna qegħdin nitkellmu issa fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-adeżjoni għal Konvenzjoni Ewropea għal Protezzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem. Aħna qegħdin najdu li hemm id-dritt tal-ħajja u l-integrità sħiħa tal-bniedem. L-Unjoni Ewropea hija marbuta mal-libertajiet u mad-drittijiet tal-bniedem u permezz tal-testi aħna nagħmlu referenza sħiħa għad-drittijiet fundamentali tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali. U l-għamla ta' dan kollu hija trattat ta' Lisbona. Li għall-ewwel darba fl-istorja qed tinkorpora karta ta' drittijiet tal-bniedem fiħdana, drittijiet fundamentali għal ċittadini Ewropej li hija vinkolanti u tajt ukoll li l-Unjoni u l-Istati l-istituzzjonijiet Ewropej jieħdu sem u jipparteċipaw fil-drittijiet tal-karta ta' drittijiet tal-bniedem. Għalhekk Din hija modija politika kulturali li timx l-qoddim lejn id-drittijiet tal-bniedem. Għalhekk din hija l-qalba tal-politika tagħna, hija parti tal-sustanza tagħna. U għalhekk hija importanti ħafna l-Unjoni Ewropea li issa bdejna il-proċedura sabiex bekk nkunu nistgħu niffirmaw meta jasal iż-żmien il-Konvenzjoni Ewropea għall protezzjoni tad drittijiet tal-bniedem Dan ifisser li naċċettaw il-ġurisdizzjoni tal-qorti ta' drittijiet tal-bniedem fi Strasburgu. Dan ifisser li nżidu l-garanziji għal ċittadini Ewropej. Barra minn hekk, ikonna konverġenza nkunu eqreb flimkien u ninaqdu sabiex ikonna approssimazzjoni ta' strutturi nazjonali il-pajjiżi demokratiċi li jirrispettaw id-dritti tal-bniedem konna Unjoni Ewropea korpus leġislattiv tal-liġi u drittijiet tal-bniedem. Dan kollha jinġabru flimkien fil-Konvenzjoni tal-Protezzjoni ta' Dritti tal-Bniedem. Mhux biss l-Unjoni Ewropea, iżda wkoll pajjiż Ewropej mhux li mhux parti tal-Unjoni Ewropea. Nippruvaw niġbru kollox l-imkien din hija l-konverġenza tas sovranità eh, nazzjonali. U l-simbolu ta' dan kollu hija l-iffirmar tal-Unjoni Ewropea għal din il-Konvenzjoni Ewropea għal Drittijiet tal-Bniedem. F'Marzu ressaqna rakkomandazzjoni sabiex nibdew in-negozjati għall-adeżjoni ta' din il-konvenzjoni u l-Kunsill għamel l-almu tiegħu sabiex jiffaċilita dibattitu fuq dan u naġlu l-proċess kollu. Hemm grupp ta' ħidma propju fih dan il-Kunsill biex jitratta dawn id-diskussjonijiet ta' sfiqa mal-Kummissjoni. Il-Kunsill Zam tajjeb f'moħħu il-kompetu taħt il-protokoll numru 8 li hija il-kejl legali hawnhekk pal pereżempju semma tal-Unjoni Ewropea fuq il-monitoraġġ tal-konvenzjoni dawn iridu jirrispettaw ir-regoli tal-istituzzjonijiet Ewropej u l-standards tal-istituzzjonijiet Ewropej. Irridu konna imħallef Ewropew fil-qorti tal-konvenzjoni u l-preżenza tal-Parlament Ewropew fil-Kunsill tal-Ewropa u anke fil-laqa tal-Kunsill tal-Ministri meta jitkellmu dwar drittijiet tal-bniedem. Għalhekk inkonna rappreżentanza f'dan kollu fl-istanzi kollha tal-konvenzjoni din mindu kena dibattitu f'Marzu u rridu nżommu f'moħħna xedna dwar dan. Rridu niftakru dak li qalu r-rapporters differenti. Fil-presidenza nħossu li għanna negozjati fil-kompeti fiħdan il-Konsil hija kwistjoni teknika u komplessa ħafna ħadet inna ħafna ħin, iżda nħossu li għanda tiġi adottata f'nofs din is-sena malajr kim jista' jkun. Grazzi Issa l-Kummissarju Redding, jekk joġoba, Viċi President tal-Kummissjoni. Grazzi, Signora Pre eh, President, membri, onorevoli, il-kollega tiegħi Oli Ren diġà esprima l-pożizzjoni tal-Kummissjoni u tal-kondoljanzi lill-familji tal-vitmi tad-diżastru Grik. Għalhekk, issa ejja naraw kif nistgħu immexxu l-qudiem ix-xogħol tagħna għaliex din hija ta' importanza ewlenija sabiex intemmu il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fiħdan l-Unjoni Ewropea. U l adezjoni tal-Unjoni Ewropea għall konvenzjoni Ewropea għall protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem li hija mħadna fil-Trattat tal-Lisbona mhijiex għażla. Hija triq fejn irridu naslu, hija d destinazzjoni tagħna kif qalet il-Presidenza issa stess. Għazda din l adezjoni hija biss waħda mill-erba' elementi ta' dritti, ta' politika ta' drittijiet tal-bniedem ambizjuża u mirata sew fl-Unjoni Ewropea. L-ewwel net bidħul fis-seħħ ta' Trattat ta' Lisbona il-karta ta' drittijiet tal-fundamentali tal-bniedem huma vinkolanti legalment u dan din il-karta vinkolment, eh, legalment vinkolanti hija importanti ħafna biex ikun hemm eh, ċertezza legali u qafas legali u tħaddan id-drittijiet kollha fil-konvenzjoni. It-tifsira u l-ambitu ta' dawn id-drittijiet huma l-istess infasla fil-konvenzjoni, iżda l-karta tmur lil-in. Fija nsibu pereżempju it tielet ġenerazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem, il-ħarsin ta' data, il-garanziji tal-etika ġenerali, l-amministrazzjoni eh, tajba u trasparenti. Il-livell ta' protezzjoni minn din il-karta trid dejjem tkun għolja meta mqabla ma' dik tal-konvenzjoni. Ħafna drabi tmur anki l lin minn hekk. Barra minn hekk hemm il-promozzjoni tad drittijiet tal-bniedem pala priorità tal-programm ta' Stokkolma li nidi lini gwida biex ikonna zona ta' libertà, sikurta u ġustizzja fl-Ewropa. U t tillet net imbagħad hemm il-ħolqien tal-portafoll ġdid, il-drittijiet fundamentali tal bnidem u ċittadinanza. U dan juri kemm il-Kummissjoni temes importanza kbira biex issaħħaħ l-azzjoni tal-Kummissjoni f'din f'din il-qasam. Ir-raba punt imbagħad l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall konvenzjoni Ewropea. Din ħad garantixxi li kwalinkwa ċittadin li jgħid li huwa vittma tal tkażbir ta' din il-konvenzjoni minn istituzzjoni u entità Ewropea jista' jressa ilment kontra l-Unjoni Ewropea quddiem il-qorti ta' Strasburgu bl-istess kundizzjoni għal dawk l-applikanti li jagħmlu l-menti lejn l-istati membri. F'termini politiċi, l-adeżjoni tfisser l unjoni Ewropea qiegħda tenni li r ruol vitali tal-Konvenzjoni Ewropea għall protezzjoni ta' dritti tal-bniedem fl-Ewropa hija l-istess għall-Ewropa imkabra mhux biss fl-Unjoni Ewropea. Iżda permezz ta' din l-adeżjoni, l-Unjoni Ewropea qed timxi wara l-sistema ta' Strasburgu. Din hija sistema ta' kontroll ġudizzjarju estern fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem għaliex issa qegħdin najdu li l-ordni legali tagħna hija qiegħda timxi skont din il-kontroll, din ħażit il-kredibilità kemm internament kif ukoll esternament għall-impenn sħiħ tal-Unjoni Ewropea għall protezzjoni ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. F'Marzu il-Kummissjoni proponiet l kunsill negozjat fuq dan il-punt. Il-protokoll 8 ta' Trattat ta' Lisbona jeħtieġ li jkun hemm garanziji sostanzjali li jridu jiġu profduti fiftejim għall-adeżjoni. Dan għaliex rridu nħarsu l-speċifiċitajiet tal-liġi komunitarja. U r rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni li l-Kunsill tqis propju dawn l-affarijiet Signora President, nixtieq insemmi żewġ punti partikolari. Huwa ċar li il-kompetenzi u s-setat tal-Unjoni Ewropea hekk kif huma stabiliti fi trattati ma jkunux jistaw ma jkunu affettwati eh, mill-adeżjoni u għalhekk il ftejim irid jiċċara dan il-punt. Fl-istess ħin l adezjoni tal-Unjoni Ewropea tista' ma taffettwax jew is-sitwazzjoni tal-istati membri individwali frabta mal eh, orti ta' Strasburgu jew l-protokolli ta' jew kalla riservi. Għalek, il-negozjati għandhom jizguraw li l-ftejim ta' adeżjoni joħloq obligi taħt dispożizzjonijiet tal-konvenzjonijiet f'dak li għandu x'jaqsam mal-miżuri u l-atti adottati mill-istituzzjonijiet kif ukoll l-entitajiet tal-Unjoni Ewropea stess. Il-Kummissjoni tixtieq li jkun hemm eh, sistema li timxi ħarir biex l-Unjoni Ewropea tidħol għall-adeżjoni ta' din il-konvenzjoni u għalhekk rridu nżommu l-fatturi ta' dispożizzjoni importanti ta' dik is-sistema. Madana kollu l adeżjoni tittimxi skont żewġ rekwiżiti. L-ewwel nett bħalma ġaet il-karatteristiċi speċifiċi tal-liġi tal-Unjoni Ewropea din tittinżamm u titħares trid tissalvagwardja l-Qorti ta' Strasburgu din hija kwistjoni importanti hemm proposti interessanti qudiemna li huma mirati biex ninvolvu l-Qorti tal-Ġustizzja f'sitwazzjonijiet fejn il-kompatibilità ta' att legali tal-Unjoni Ewropea qed jiġi perikolat mingħajr ma jkun hemm għalfejn nagħmlu referenza preliminari. Din il-proposta tista' titfassal tal-emot sabiex ma teħtieġ eh, emenda ta' trattati. U għalhekk, President, rrid hemm analiżi bir-reqqa kif ukoll diskussjoni fil-grupp ta' ħidma tal-Kunsill. Jena naf li l-Presidenza Spanjola qed tagħmel dak kollu possibbli biex dawn id-diskussjonijiet tressaqhom il qudiem It-tieni punt. Huwa importanti li nitrattaw is-sitwazzjoni speċifika tal-Unjoni Ewropea bħala entità autonoma, b'setat autonomi li ħassir eh, parti kontratwali ma l-istati membri differenti u rridu ngħidu li din l-entità ma ġietx eh, maħsuba għal din għal dan il-għan iżda l-għan tal-istati membri. Għalek irid ikun hemm adattament apposta għal adeżjoni ta' din il-konvenzjoni minħabba l-natura speċifika tal-liġi eh, Ewropea. Rridu eh, nistabilixxu l-mekkaniżmu ta' korrispondenza għalhekk huwa importanti li nqisu l-implementazzjoni deċentralizzata tal-liġi Ewropea mill-istati membri. B'dik il-mekanizmu, b'dak il-mekanizmu l-Unjoni Ewropea tkun tista' tkun korrispondi fil-proċeduri kontra l-Istati membri meta l-liġi Ewropea tkun qed tiġi imminata. Mill-punt di vista istituzzjonali nixtieq nisħaq l-pożizzjoni tal-Kummissjoni li r-rappreżentanti tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu jagħmlu parti fil-entitajiet tal-konvenzjoni f'livell indaqs ma' rappreżentanti ta' partijiet kontratwali oħrajn. Dan ifisser li pereżempju imħallef elett għal kull parti hija waħda mill-prinċipji ewlenin tal-konvenzjoni. Dan il-prinċipju jistabilixxi li l-sistemi legali huma kollha rappreżentanti fil-qrati eh, u jistabilixxi l-garanziji legali fejn kull parti huwa meħtieġ li jieħu sehem. Dan ifisser li neħtieġu imħallef permanenti li kun elett għall-Unjoni li gawdi mill-istess status u għandu l-istess dmirijiet bħal partijiet l-oħra u jieħu sem mod potenzjali fil-każijiet kollha. Ikonna imħallef ad hoc li intervjeni f'każijiet kontra l-Unjoni Ewropea jew li jinvolvu l-liġi Ewropea. U dik għalhekk mhux biżejjed iridu imħallef permanenti fir rigward il-metodu ta' kif, naħtru din l-imħallef, il liġi fil-konvenzjoni tittapplika rek ukoll. Dan ifisser li fl-Assembleja Parlamentari tal-Kunsil tal-Ewropa dan jaħtru dan l-imħallef mill lista li tiġi preżentata mill-Unjoni. Aħna nħossu li numru xira tal-membri tal-Parlament Ewropew għandhom jihdu ikunu jistgħu jieħdu sem fil-Assembleja Parlamentari meta teleġġi meta taħtar dawn l-imħallef partikolari. Għalhekk nixtieq nirringrazzja fl-aħħar mill-aħħar il-rapporters mill-Kumitati Afko u Libe għal kooperazzjoni tajba ħafna fuq dan id-dokument u smieħ organizzat mill-Kumitat Afko fil-18 ta' Marzu li kien tassew siwi. Jiena sodisfatta wkoll il-Presidenza Spanjola tal-Kunsill tat priorità għolja għal dan id-dokument u għalhekk jiena fiduċuża li jiena nistgħu nibdew il negozjati malajr kemm jista' jkun wara s-sajf. Jiena għan li l-Kummissjoni bħala negozjatur tal-Unjoni ħatkompli żomm aġġornata il-Parlament waqt il-proċess kollu ta' negozjati. Signora President, jiena maħos li hija meħtieġa fil-ġurnata tal-lum li nerġa' nisħu kemm huwa tassew importanti li nħarsu id-drittijiet tal-bniedem u kemm huma importanti għall-Ewropa u kemm huma importanti għall latti kollha li aħna qegħdin irresqu. Għalhekk jiena żgur li l-Unjoni Ewropea mis issiba diffiċli li tilħaq l-standards li jinsabu f'din il-konvenzjoni. Iżda l-inżommu ma' din il-konvenzjoni aħna ħansaħħu il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa. U hawn qed infisser kull persuna li tgħix fiħdan l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi, Viċi President tal-Kummissjoni. Eh, issa ħniħdu l-kallima fisem il-gruppi politiċi, fisem il-PPE, is-Sinjura Janaku għal żewġ minuti. Προσυπογράφω απολύτω την. ħafna, Signora President. Jena, ma nistax ma naqbilx l ta' tas Sur Lopez Garrido nom tal-Presidenza eh, Spanjola. Naqbel ukoll da ma dak li qalet Signora Redding, is-Signora Gall, Sur Aurigia Tondo. Nixtieq ukoll nifirħilhom għax-xogħol li għamlu. is tal-Unjoni ta' għal BCH imma l-protokolli insibu dan kollu fil-trattat tal-Lisboni, tal-Lisbona ġifiri, nkunu qed nestendu drittijiet tal-bniedem li ċittadini kollha e, sistema pan-Ewropea għal rispett ta' drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fondamentali. Ovvjament dan u dija l-qorti ta' Strasberg li tassigura dan kollu. ċifri mhux biss ikun hemm protezzjoni minn barra, imma l-Unjoni għandha entità' esterna ta' protezzjoni ta' li għanda u kol status eh, eh, legali. Dan jien ħafna meta nkun qed nittrattaw ma' pajjiżi terzi għax dan ifisser li l-Unjoni ikunu qed jirrispettaw drittijiet tal-bniedem. Idan id-dibattitu fuq il-libertajiet u l-enin qed nagħmluh meta eżattament tliet ħaddiema tilfu ħadnietom mħabba l-aġir ta' estremisti waqt id-demonstrazzjonijiet li kienem fil-Greċja wara li rajna ġifiri il-krizi ekonomika ta' l-miżuri li tieħdu mill-gvern jiena nixtieq ukoll nesprim kondoljanzi tiegħi. U ngħid li l-partit politiku tagħna jixtieq jagħmel kontribut sabiex jiproteġi d-demokrazija, l-istituzzjoni demokratiċi kun jistgħu jaħdmu tajjeb, sinjuri, aħna nirrispettaw il-flejjes li qed għataw ukoll mill-IMF u da kollu li qed isir fil-Greċja biex eh, nelbu l-kriżi aħna se nagħmlu l-kontribut tagħna bħala partit politiku tal-Greċja u naraw li l-estremisti ma jieħdux importanza fil-soċjetà tagħna. Grazzi ħafna. Issa soċjalisti demokratiċi nissimaw is-sur li għatondu. Signora President, jekk inti trid titkellem fuq id ċentrali, nixtieq ngħid moċċar li ċittadini kollha li għall-ewwel darba se jkollna qorti li tiggarantixxi id-drittijiet tal-bniedem tagħna, l-libertajiet bażiċi. Eh, dan kull darba li inti ma taqbilx ma xi sentenza tal-qorti ta' pajjiżek tkun tista' tirrekorri eh, għal din il-garanzija li l-liġi komunitarja u l-applikazzjoni taħħa fl-istat membru jisir moċċira. Se jkun hemm garanziji minimi garanziji li ovvjament huma l-qalba tal-kunċett Ewropew, garanziji eh, minimi li huma verament is-sinsla ta' ċiviltà, ta' dinjità tal-bniedem. Ta tati dinjità individwali. L-Europa bazata fuq il-liġi model soċjali fejn id-drittijiet tal-bniedem huma garantiti. Issa trattat ta' Lisbona jatina il-possibilità li niformalizzaw dawn l-affarijiet. Il-charter tal-drittijiet tal-bniedem fejn aħna irridu immorru li permezz taħħa nistgħu immorru fil-Qorti Strasburgu. Xtaqt biss ngħid li il-Kummissjoni vera ħadmet tajjeb malaj b'mod effiċjenti u eh, tippermetti natajna li nimmorru l-qoddim. Jiena Sinjura Redding u livell personali nifirħila. Ix-xogħol verament għamlitu malaj u b'mod effettiv. Anki l-Presidenza Spanjola nista' ngħid li fil-plenarja ta' Mejju se jkollna r rapport ta' Palmes fuq dan. Nispera li intom tkomplu tejnuna eh, f'dan il-negozjati tant importanti għall europa Grazzi ħafna. Sinjura Vikstrom għal liberali. l-sħubija tal-Unjoni Ewropea l-Konvenzjoni Ewropea għanda għafas legali issa din hija ħaġa tajba. Din is-sħubija tagħna l-Konvenzjoni Ewropea tkun tfisser li l-protezzjoni ta' dritti tal-fondamentali se jkomplu jissaħħaw għalhekk iċ-ċittadini fl-istati tagħna se jkunu iktar protetti meta jiġu faċċjati mill xogħol l-attività tal-Unjoni iktar armonizzazzjoni, jiġifieri anki bejn il-ġurisprudenza tal-Lussemburgu u ta' Strasburgu. Jekk aħna nissieħbu minn din konvenzjoni jkun ifisser li l-Unjoni Ewropea ukoll tkun tista' tirrikorri fil-qorti ta' Strasburgu naħseb ikun pass il-qoddim drittijiet tal-ċittadini tagħna fl-Ewropa. Għalhekk nistgħu naħsbu li l-Unjoni Ewropea hija ħilsa li ma tantx għandha problemi kontu għad-drittijiet tal-bniedem għax aħna għandna kultura bbażata fuq l-istat ta' dritt. L-eru huma bbażati fuq l-istat ta' dritt skont it-trattat ta' Lisbona kulħadd huwa ħieles kif iritu li ħiles mħabba reliġjon affarijiet oħra imma madanakollu nafu li hemm ċertu każi ċertu stati membri li ma jirrispettawx dawn il-libertajiet fundamentali. Anki hawnhekk aħna ma nagħmlu xejn meta jkun hemm xi attentat fuq dawn id-drittijiet tal-bniedem. Għalhekk ejja nipproteġu iktar iċ-ċittadini hija ħaġa importanti u importanti wkoll il-Parlament jaġixxi skont il-konvenzjoni għax dan ikun ifisser li fl-istati membri fċertu stati membri għadba ħafna xi jsir sabiex aħna inħarsu il-valuri tagħna li tant aħna għandna l-qalbna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna qed jogħġobkom żommu mal-ħin għax inkella se eh, jimxi bina l-ħin. Għanna aġenda twila il sinjura Hawtala. Grazzi ħafna, senjura President. Huwa importantissimu li aħna dritt tal-bniedem intuhom l-importanza li xirqilhom Imma jeżisti eh, strument jiena bħala eh, illum per eżempju kontet nitkellem mal-deputati mill-Marok, kiena kiena eh, gostu pjaċir tiegħi li ngħidilhom li l-Unjoni Ewropea tagħti ħafna importanza rispett ta' drittijiet tal-bniedem, jiġifieri mhux noqogħdu nħabqu għal ħadd ieħor imma ngħatu eżempju fejn aħna nħarsu drittijiet tal-bniedem fuq it-territorju tagħna. Ġifiri, is-sħobija ta' namel konvenzjoni għall-protezzjoni tad-dritti tal-bniedem turi li aħna lesti u koll li l jieġi studjat u evalwat. Fi, fi forsi qrat indipendenti. Issa għanna u koll kummissarju li huwa responsabli għal dan is-settur. il-fat li ħana nisib u għand il-konvenzjoni mux se solvi l-problema ta' ħafna xogħol li l-qorti ta' dritt tal-bniedem għad baqalu xiamel, hemm ħafna affarijiet għadhom pendenti hemm domin kbir, irridu naraw x'se jiġri minn dan kollu. Hemm ċertu protokolli fuq it-tortura, r-rassiżmu u anki l-effiċjenza ehm, legali li l-Unjoni Ewropea tittittihom importanza. Is-sur Zobro għal isjar Grazzi. Signora President, Signori, il-fat li għana affermajna il-konvenzjoni, il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, ma tantx għandha importanza għax din il-konvenzjoni dejjem kienet in-norma fl-Ewropa u illa teżisti u kol mux bis fil-liġi Ewropeja kif fil-linji li ta' politika li jihdu l-Istati membri. U fatt u kol li jista' jkunem issa ċertu kompetitivita bejn il-qorti tal-ġustizja u anki l-qorti tal-drittijiet tal-bniedem minħabba l-ġurisprudenza li se tisvolġi dan kollu rridu nqisuh biex ma nqodux aħna namlu żbalji il-ġurisprudenza tal-ICJ dejjem tiġi eh, studjata u segwita minn orti Ewropea ta' dritti tal-bniedem. dan għanna nirriflettu fuq. Irridu naraw kif dawn iż-żewġ rati jaħdmu wkoll fil-fatt. Fil Grazzi ħafna ek joġobkom zommu mal ħina allokata likom issa is-Sinjura Morvan. Morvaj. Sinjura President, aħna ma tantx Et nifmu x'inhuwa il-valur miżjud meta qed nitkellmu fuq l-espert dwar id-drittijiet tal-bniedem? Fejn fejn hu l-valur miżjud għal protezzjoni tad drittijiet tal-bniedem? meta aħna nisibħu fil-konvenzjoni. Ma ninsawx li ħafna stati membri diġaw ma firmatari ta' din il-konvenzjoni. Ħalli nsemmi xi punti l-nina hawnhekk għal dawk li mhuwiex esperti ma tanċu mantiżi jistgħu ma jifmux Ovvjament, qed nitkellmu fuq strumenti li għandna dispożizzjoni huma tant importanti. Konvenzjoni Ewropea, drittijiet tal-bniedem, toffri ħafna possibiltajiet għax qed nitkellmu fuq dokument li huwa taħt il-patronċinju tal-Kunsil tal-Ewropa. Jekk ikun hemm in-nuqqasijiet ċittadini ta' kull stat jistgħu jmorru l-qorti ta' tridiet tal-bniedem biex jirrikorru f'din il-qorti biex forsi jaraw em, eh, kif jistgħu jsolvu l-problema. Ġifieri il possibilta diġa' edem iċ-ċittadini kollha tal-Ewropa diġà għandhom il-possibilità li jirrikorru u jagħmlu l-ment kontra il-ġurisprudenza ta' pajjiżhom stess. Issa, għali għaliex qed ngħidu issa se noħolqu xi ħaġa oħra. Orti ta' dritti tal-bniedem diġà teżisti kull darba li jiena l-rati tiegħi ma jgħinunix. Grazzi ħafna, ejja komplu nisimgħu l-interventi Sinjura Gall. Kollegi, Sinjura komissarju, jiena naħseb li xi kultant żmien niddiskutu affarijiet importanti. U dan huwa eżempju, xi ftit ta' żmien ilu laqas biss konna nazzardaw nitkellmu fuq dawn l-affarijiet, imma hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq mandat li għandu jiġi negozjat fin-nom li l-Kummissjoni qed tagħmel għalina biex l-Unjoni Ewropea tkun firmatarja ta' din il-konvenzjoni din ilha teżisti 60 sena dokument, konvenzjoni li tistipula li ċittadin jista jirrikorri eh, f'din il-qorti biex jilmenta kontra l-istat tiegħu. U inti jett kummissarju li dokument l-ewwel wieħed f'dan il-dokument jorbot minn Settembru li għadda. Din il-konvenzjoni issaħħaħ iċ-charter u iċ-charter u kol tkompli fej tħalli l-konvenzjoni. Imma unek rridu nsaqsu għaliex aħna rridu nissieħbu ma' din il-konvenzjoni x'se jkun il-vantaġġ għaċ-ċittadini u hawnhekk ħan nipprova intikom risposta tiegħi stess. Ma naħseb li, l-Kumitat li bediġa għal kif jasiba U matul jina lek nixtieq li l-Konsil u l-Kommissjoni jiżguraw li il-fat taħna li nissieħbu għandin il-konvenzjoni verament ikun qed jagħti valur mizzin ċittadini minna ma forsi jollix l-istennijiet. Dan irid jiġi stabilit fin-negozjati meta wieħed isemmi il relazzjoni ma bejniet, xinija relazzjoni bejn il-qrati differenti, irridu jkunu definiti dawn l-affarijiet huwa importanti wkoll il-qorti tal-drittijiet tal-bniedem tiġi riformata meta se tissieħeb l-Unjoni Ewropea. Din is-sħubija se tkun isa ta' esperiment. Irdu naraw li dak li diġa qed jaħdem tajjeb issa mhux se jkun ipprikolat. Naraw li tkun ħaġa tajba jekk il-bnedmin jistgħu wkoll ikollhom aċċess mhux biss dak li kien jeżisti diġà, eh, imma li jkollhom iktar possibiltajiet. Ejja ma eh, ux fis-sema u jiġi fuċna hawnhekk, noqogħdu attenti eżattament se nagħmlu x'madana kollu xorta nixtieq il-Kummissjoni u l-Kunsill tkompli negozjati, tkompli b'dan l-impen biex naraw li naslu. Grazzi ħafna. Quiero, quiero decirle, es usted, es usted la primera... Grazie ħafna jina nixtieq ngħidilkom xi nixtieq ngħidlek xi ħaġa inti l-ewwel kollega Ungerisa li jiena rajt minn mindu jiena smajt il-kollega Paul Schmidt kien l-speaker elett għal-Parlament Ungeriż. Jiena jkolli ngħid li ħan immissjaw lill-kollega Paul Schmidt u żgur li ħajkun speaker eċċellenti tal-Kamra tal-Rappreżentanti Parlamentari tal-Ungerija. box sellilna liħ. Grazzi ħafna jiena wkoll nixtieq illi ngħid proset lill-kollega Ungeriż U issa nixtieq nerġa' lura daqsxejn għas-suġġett. L-istati membri huma partijiet ta' subija u eh, din mhix ħadd tkun sempliċement dimensjoni ġdida fil dak li għandu xaqsam protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea, per jgħan nixtieq nisħaq fuq il-fatt li dan ħajkun sinjal politiku importanti ħafna li ħajsaħħaħ ir-rabta bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ewropa nfisha. Apparti mill-ftajim ta' subija, l-Unjoni Ewropea wkoll għandha tadotta l karta soċjali din tista' tkun xi ħaġa li aħna nistgħu nifirħu ħafna biha fil-fatt. Ir-rappreżentazzjoni politika fil-istituzzjonijiet Ewropej ukoll hija diskussa u anke parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew. Jiena naħseb li huwa tajjeb li niddiskutu, però l-proċess ta' kummissjoni ħajkun wieħed ibes ħafna. Jiena naqbel mal-entużjasmu li jurejtu, nixtieq ningrazzja lkoll il-Kunsill għal dak kollu li jagħmlu, però ejja narfu l-fatt li dan ħajkun proċess diffiċli u ħafna u għatfadal ħafna xogħol xirrid isir. Grazzi ħafna, Signora Benova, issa għal minuta għanna Sur Magalski. Grazzi ħafna, Sur President. L-Unjoni Ewropea hija msejsa fuq ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem u dawn id-drittijiet u dan l-aspett huwa wieħed mill-iktar importanti għall istituzzjonijiet Ewropej. Però jiena jidhirli li aħna qegħdin nitkellmu iżejjed fuq id-drittijiet tal-bniedem fil-rigward ċittadini tagħna, Sinjura Benjevar għalitu dan u naħseb illi aħna m'aħniex qegħdin nagħmlu biżżejjed dwar dak li qalet is-sinjura Hawtala ġifieri illi niskuraw li drittijiet tal-bniedem ikunu rispettati anke barra mit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Jien ma naħsibx li l-Unjoni Ewropea tagħmel biżejjed, jiena nixtieq nilqa sħobija ta' l-Unjoni Ewropea għal din il-konvenzjoni naħseb li din tista' tfisser tisħiħ tal-rispett ta' drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea, però tajjeb li niftakru wkoll illi issa li qed nagħtu drittijiet ġodda m'għandniex nimpon restrizzjonijiet fuq il-ħelsien taċ ċittadini tagħna. Nafu li din hija xi ħaġa li aħjar jiddiskutu l-akademiċi, però din hija kwistjoni li hija importanti u kemm il-parlamentari kif ukoll l-imħalfin iridu jkun konxi ta' dan is-suġġett. Grazzi ħafna Sinjura Vertman. Għal minuta. Grazzi ħafna Sur President. It-Trattat tal-Lisbona propju l-artiklu numru 6 jgħid l-Unjoni Ewropea għandha tissieħeb fil-konvenzjoni ħalli aħna nsaħħu s-sistema ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Il-konvenzjoni hija importanti ħafna għall protezzjoni ta' drittijiet fundamentali u tal-libertajiet fl-Ewropa. Il-fatt li aħna nissiebħu din il-konvenzjoni dan jista' jsaħħaħ id-drittijiet bażiċi tal-ċittadini Ewropej u huma żgur li jistgħu jieħdu gost jekk jaraw li drittijiet Ewropej kienu miksura. U l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea ħad tkun imsaħħa anke f'dak li għandu x'jaqsam affarijiet esterni. Grazzi ħafna żiża kollega. Sanna li t-sur Trashkovski għal żewġ minuti u nofs. Grazzi ħafna jiena l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja l-rapporters il Gagaw kif ukoll il-rapporter l ieħor nixtieq nirringrazzja l-ukoll l rappresentant tal Sin nirringrazzjak ħafna tax-xogħol bes li kien verament meħtieġ. U dwar is-sobija tal-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Fundamentali tal-Bniedem aħna għandna niddiskutuha għal dawn l-aħħar xar snin. U kien hemm ukoll ċertu diskussjoni wkoll fuq il-qorti ta' drittijiet fuq il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u l-Qorti tad drittijiet tal bnidem Jiena naħseb illi dak illi aħna nistgħu niksbu huwa illi ħan sibu ruħna f'sitwazzjoni fejn dawn iż-żewġ rati jistgħu jaħdmu b'mod komplementari ma' xulxin. Ma nix ikollna rivalità bejn dawn iż-żewġ sistemi ta' protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u skont l-aħħar tendenzi li aħna osservajna il-Orti f'Lussemburgu segwi is-sistema ta' Strasburgu tal-Kunsill. U fl-aħħar sentenza li aħna smajna dwar il-każ ta' Bosforus, il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem qalet li ma kienx hemm bżonn nerġonalizzaw il-każ minħabba l-Unjoni Ewropea toffri livell xieraq ta' protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. U mbagħad mela rridu nsaqsu lil nfusna issa x'għandna bżonn eżattament? Għalfejn għandna bżonna din il-karta? Mhux biss għat-tifsira simbolika, iżda anke minħabba illi aħna nistgħu nsaħħu s-sistema tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem li ħatkun sistema ħafna iktar kredibbli fajnejn iċ-ċittadini tagħna. U uh, nitbedu mis-sistema fejn li għedin fija bħalissa fejn memx possibilità li inti tista' tħarrek lill-istituzzjoni jew il-persuna li tkun responsabbli għal ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna bżonn li nsaħħu l-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u hemm bżonn li nkunu iktar leali lejn is-sistema. U aħna rridu nagħmlu dak kollu li nistgħu ħallibek dak li proponejna nimplementaw fil-leġizlazzjoni tagħna. Nixtieq ringrazzja ħafna wkoll il-Kummissjoni Ewropea talli stabilixxew Direttorat Ġenerali fuq Drittijiet tal-Bniedem. Jiena niftakar li kontat naqra lil ġwaw Zaragoza fuq il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u kien jgħid li inti tista' tagħmel dak kollu li trid mingħajr ma tissieħeb fil-karti drittijiet tal-bniedem però jekk ma jkunx hemm azzjoni minnħat tal kommissjoni żgur li ma nistgħux navvanzaw. Jiena allura nixtieq nirringrazzjakom ngħidilkom t nintamaw li kolna li t-tirtijiet tal-bniedem ħajkunu iktar mħarsin fl-Unjoni Ewropea. Ringrazzjak. Grazzi ħafna s-sur Segor, għaż-żewġ minuti. Grazzi ħafna, jiena verament kontent illi l-Unjoni Ewropea ħat s-sieħeb f'wieħed mill-iktar dokumenti importanti. Din hija xi ħaġa importanti ħafna lina huwa suċċess kbir u din hija xi ħaġa importanti wkoll għal pajjiżi terzi. Però aħna ma nistgħux ninsew illi il-protezzjoni tad drittijiet tal-bniedem hija xi ħaġa essenzjali l-Unjoni Ewropea. Allura nixtieq jiena nirringrazzja l kummissjoni Ewropea talli waqfu id-Direttorat Ġenerali u hemm bżonn li jkollna inventorju. Li permezz jew aħna nkunu nistgħu ntejbu l kwalità tal-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna nittamaw li permezz ta' dawn il-miżuri l-Unjoni Ewropea verament tista' ssir żona ta' eh, ħelsien u libertajiet dak li għandu xaqsam il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem, aħna għanna u koll nieħdu konsiderazzjoni il-drittijiet tal-minoritajiet reġjonali u lokali. U dawn huma l-standards minimi f'dak li għandu xaqsam protezzjoni tal-drittijiet tal-minoritajiet. ħafna mill-istati membri diġà firmaw id dokument u rratifikaw u issa immiss li aħna nimplementaw bisħieħ dan din il-konvenzjoni, din il-karta li aħna għandna niddiskutu. Grazzi ħafna u issa ngħaddu għall-aħħar kelliem tagħna. Nistgħu ngħidu li wasalna fl-aħħar tal-lista tal-kellima tagħna u issa nistgħu ngħaddu għall-proċedura KHDI. Għandi sitt kelliema li jixtiequ jitkellmu u minkejja l-fatt li skont ir-regoli ta' proċedura suppost ikollna biss ħamsa ħamsa minn nies li jitkellmu matul il-KHDI xorta ħan ippermetti illi ħajt sitta. Nibdew bis-Sinjura Bazesku u tkellmu għal minuta nkella naqtalkom il-mikrofon. Grazzi ħafna, Signora President, Aziz Aziza Kummissarju. bis ta' tratt ta' din il-karta aħna nistgħu nkunu iktar nispożizzjoni nħarsu iktar libertajiet u drittijiet tal-bniedem. U bekk il-qorti fi Strasburgu tista' tipproteġi aħjar id-drittijiet. Din hija ħaġa importanti ħafna minħabba li l-Istati Membri taw il-kompetenzi f'dan il-qassam lill-Unjoni Ewropea, però l-Qorti tal-Ġustizzja fil-Lussemburgu ħatibqa l-Qorti Suprema responsabbli għal kwistjonijiet li għandu xrasma l-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Rumanija firmat il-konvenzjoni U dan aħna minnih diġa fis-sena 1993 jiena nixtieq ngħidilkom li fl-artiklu 20 tal-Kostituzzjoni tar-Rumanija aħna għandna miktub illi il-drittijiet il-konvenzjonijiet u dokumenti li aħna niffirmaw ikunu iktar importanti. Grazzi ħafna s-sur Grazzi aħna Naħsbu li l-Kunsill Ewropew għandu sistema illi taħdem tajba u hija kontrollata tajjeb. Però sabiex aħna nipproteġu drittijiet tal-bniedem u drittijiet tal-minoritajiet, il-Kunsill Ewropew stabilixxa sistema li taħdem tajba, però illi il- Seta politika tibqa fidejn l-Unjoni Ewropea, jiena nixtieq nitkellem fuq dak li tkellmet is Sinjura Gali, ġifieri fuq id-dritt tal-preċedenza u fuq il-każistika. Ġifieri aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq miżuri illi mhumiex ehm, disponibbli fuq livell Ewropew aħna għandna Kunsill Ewropew li huwa responsabbli għad-drittijiet tal-minoritajiet minħabba li ma nistgħux ninsew li hemm 8% ta' ċittadini Ewropej illi jagħmlu parti minn gruppi ta' minorità. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzjak tax-xogħol bes li intom għamiltu u l-kwistjonijiet istituzzjonali kollha illi waslu għas-subija f'din il-konvenzjoni. Ilu ħafna aħna provajna ir-riżoluzzjoni u issa f'Unjoni Ewropea li iktar komplikata fejn hemm 27 stat membru din hija xi ħaġa li qed tittieħed bħala normali. Meta aħna jkollna kriżi u eh, problemi politiċi, u protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali. F'kull każ dan huwa importanti ħafna ġlieda importanti sabiex aħna nsaħħu d-demokrazija u l-progress. Wa din ir-raġuni aħna rridu nirrifjutaw kull tip ta' violenza u reġims totalitari. Dan huma kontra l-prinċipju tal-Unjoni Ewropea u din għandha tkun l-ispirazzjoni tagħna jiddispjaċini però jiena nixtieq ukoll nesprimi l-kondoljanzi tiegħi mal-qraba u l-ħbieb ta' dawk il-vittmi li mitu llum fil-Greċja. Il-Konvenzjoni Ewropea għal-Protezzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali hija waħda mill-pilastri ta' drittijiet eh, tal-liġi ta' drittijiet tal-bniedem hija spirat il-valuri tal-Unjoni Ewropea fis-sisin tagħha għal bosta snin il-Qorti Ewropea l-Drittijiet tal-Mieden għamlet ix-xogħol tagħha biex tħares il-dajfa u dawk li huma persegwitati. Madanakollu reċentement numru ta' sentenzi waslu għal bosta eh, dubi li nitqajmu. Sena li għaddiet kien hemm mowġa ta' dibattiti u oppożizzjoni kontra verdett li projbixxa il-wirja tal-kurċifiss f'postijiet pubbliċi. Jiena nħoss li l-Unjoni Ewropea meta tkun qed tissieħef f'konvenzjoni bħal din għandha tibda dibattitu minnu fih. Sabiex bekk tkun tista' tiżgura li din il-fema falsa ta' drittijiet tal-bniedem ma tkunx il-każ fil-ġejjieni. Grazzi, Sur Kalinowski. Grazzi, President. Il-Parlament Ewropew f'bosta okkażjonijiet adotta mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li jkundannaw il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja. Madanakollu għad għat irridu ngħidu li aħna l-Unjoni Ewropea mhux kapaċi nittrattaw il-ksur sfaċċat ta' drittijiet tal-bniedem fl-istati membri tagħna stess. Reċentement, il-Kummissjoni Etika Litwana k-kundannat il-kollega tagħna Tomaszewski minħabba l-istaqsa mistoqsija ta' l-Sur Barroso fuq id-drittijiet tal-minoranzi. Jien ma nafx kemm li nħan f'din il-konvenzjoni ħattejna għaliex aħna eh, nabżon standards aktar għolja għal drittijiet tal-minoranzi meta mqabbla mal-karta ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. Grazzi, issa sur Papa Nikolaw. Grazzi President. L-ewwel qabel kollox nixtieq nati il-kondoljanzi tiegħi il dawk il-familji ta' tliet vittmi li jittilfu ħajjithom illum fil-Greċja fil-qafas tal-dimostrazzjoni paċifika li jridu ġejjin aħjar għal-Greċja kien hemm elementi mhux demokratiċi u dawn l-individwi Mod krudili ħadu l-ħajja ta' tlet persuni. Hija ironija traġika li llum qegħdin nitkellmu dwar twessieħ tas sistema li tħares id-drittijiet tal-bniedem. Drittijiet tal-bniedem ta' ċittadini Ewropej huma l-qofol tagħna. Sinjuri, anki jekk il-qorti fi Strasburgu taħdem tajjeb, Jekk aħna tassew irridu niżguraw li l-drittijiet tal-bniedem ikunu fil-qalba tal-valuri Ewropej, allura rridu najdu li rridu nofru solidarjetà bejn l-istati membri, bejn il-popli u solidarjetà li rridu tassow inżidu minnu fih. Grazzi, grazzi ħafna. Issa, ntemmu l proċedura KHDI u ngħaddi l-kelma issa lill-rappreżentant tal-Kunsill u l-Kummissarju warajh biex nagħlqu dan id-dibattitu. Is-Sur Lopez Garrido fisem il-Kunsill jekk jogħġbu. Eh, eh, Grazzi President. Kważi l-membri kollha li tkellmu appoġġaw l-firmar tal-konvenzjoni minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Aħna naqblu ma dan l-appoċ, nirringrazzjakom u nishtiq insemmi żewġ stqarrijiet li juru ċertu livell ta' oppożizzjoni jew li nkaxkru saqajna fir-rigward l-adeżjoni għal konvenzjoni. Din tista' tkun periklu għal kompetenzi Ewropej u tal-Unjoni Ewropea għalu xuħut. Għal daqstant, huwa importanti li namlu proibizjoni. Għall-istqarrija partikolari tal-kellim li semma dan il-punt, memx problema fuq dan, il-rigward, għalix il-qorti tista' t-intervjeni jew tkun involuta fil-kompetenzi tal-Unjoni. Il-protokoll 8 ta' Trattat tal Lisbona jgħid li l-kompeti li huma motija li l-istituzzjonijiet Ewropej mhumiex affettwati. M'hemmx problemi fuq dan. Jista' jkollok sentenzi mill-qorti li morru eh, li huma kontra l-kompeti tal-istituzzjonijiet Ewropej. M'hemmx problemi. Hemm proċedura ta' koapplikazzjoni eh, li xandek l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri fejn hemm każ li jitlaq qoddim il-qorti ta' Strasburgu kontra stat partikolari. Dik hija l-proċedura ta' koapplikazzjoni. Wara kollox. Iżda qabel ma morru għal qorti Ewropea tal-ġustizja tal fi Strasburgu trid tgħaddi mill-qorti ta' Lussemburgu. Għalhekk qed inkunu ċari ma rridux imorru kontra l-kompetenzi tal-Unjoni. Rridu naraw jekk kienx hemm ksur tal-Konvenzjoni Ewropea tal-Liġi tad dritti tal-Bniedem, iva jew le. Dik l-importanti. Imbagħad fuq l-istqarrija tal-kellim li nistgħu imorru kontra ċertu awtoritajiet quddiem il-qorti ta' Strasburgu, l-Unjoni Ewropea għandha kompetenzi li l-Istati membri m'għandhomx. Fil-fatt, l-Unjoni Ewropea żiedet il-kompetenzi tagħha. Issa saret istituzzjoni fejn kun hemm deċiżjonijiet li jittieħdu hemm id-direttivi, ir-regolamenti, deċiżjonijiet dawn huma deċiżjonijiet legali li jistgħu imorru kontra drittijiet tal-bniedem u jistgħu imorru kontra l-Konvenzjoni Ewropea għal drittijiet tal-bniedem. U għalhekk hija awtorità importanti ħafna fejn dak li jkun jista' jagħmel appell. L-istati membri eh, firmaw din hemm stati membri li affirmaw din il-konvenzjoni u għalhekk issa rridu naraw kull stat membru ieħor Iżda la darba l-Unjoni Ewropea tiffirma jista' jkollok appell kontra l-Unjoni Ewropea stess, għalhekk din hija aspett pożittiv għall firmar ta' l-Unjoni Ewropea l-Konvenzjoni. L-Konvenzjoni Ewropea drittijiet tal-bniedem hija test li eh, fuq u sejjes l-sentenzi tagħha l-Qorti ta' Strasburgu hija importanti ħafna hemm kazistika sħiħa li ġiet eh, mfasla u din kella effett fuq il-qorti fuq il-rati kostituzzjonali tal-istati membri. U għalhekk hemm isu kazistika komuni li ġiet imwaqfa u din tkun importanti ħafna fir-rigward is-sentenzi fil-ġejjieni fuq drittijiet tan niedem U Żewġ frati, waħda ta' assemburgu u l-oħra ta' Strasburgu, jridu jagħmlu kooperazzjoni fuq dik il-bażi. Ħatħares il-ċittadini mhux biss tal-Istati membri, iżda anki dawk iċ-ċittadini li ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea. Dawk li huma issa meqjusa bħala barranin biex ngħidu hekk. Iżda huma wara kollox ċittadini li jgħixu fih dan l-Unjoni Ewropea Il-konvenzjoni tħares kwalinkwa persuna li tgħix fi stat membru jew ieħor. U jkun hemm rispett mhux biss tal-liġi tal-istati membri iżda wkoll tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk hemm ħarsin għal pajjiżi minn għal persuni minn pajjiżi terzi li jgħixu fih dan l-Unjoni Ewropea. Għalhekk nemmen li hemm Eh, ftejim komuni li nimxu f'din id-direzzjoni flimkien mal-Kummissjoni. ħajkun hemm laqa fil-Parlament Ewropew biex niddiskutu dan is-suġġett jew kellha eh, sessjoni plenarja iktar il-qoddim biex niddiskutu dan il-punt. Ħanaħdmu brabta swieqa fuq dan u dan huwa tajjeb. Aħna napprovaw dan il-kompetu bħala Eh, presidenza Spanjola, anki test l-ġdid tal-Kummissjoni, din hija bażi tajba biex nagħmlu negozjati mal-Kunsill tal-Ewropa u nittama li dan ix-xogħol jiġi approvat fil-4 ta' Ġunju mill-Ministri tal-Ġustizzja. Grazzi ħafna. Issa Sinjura Reding. Grazzi, grazzi President. Nishti l-ewwel net ngħid li naqbel bisħiħ ma' dak li qalet il-Presidenza Spanjola issa bħala tweġiba ta' xi wħud mid-domandi li resqu l-onorevoli parlamentari inutli noqgħod intenni l-affarijiet għax naqbel u għalhekk kieku jkollu noqgħod ngħid l-istess ħaġa. Nixtieq nirringrazzja lill-membri onorevoli li intervjenew b'mod pożittiv sabiex jisħqu dwar l-importanza ta' drittijiet fundamentali li huma s-sisin tal-Unjoni tagħna u li nsaħħu drittijiet fundamentali għal dawk iċ-ċittadini kollha. Din, din tista' tkun biss mod kif navvanzaw il-qoddim il-valuri tagħna Ewropej. Jien nixtieq nirringrazzja b'mod speċifiku lil żewġ rapporters li jagħmlu xogħol siewi ħafna sabiex bekk il-Parlament Ewropew ikun jista' jaqbel fuq il-mandat bażiku. Iżda l-mandat bħalma ntqal diġà f'din il-Kamra huwa biss il-bidu, il-punt ta' tluq għaliex imbagħad irridu nagħmlu negozjati. Dawn in-negozjati ovvjament ħajjeħdu żmien twil imbagħad rridu ntemmu in-negozjati u jtimbeda il-proċess ta' ratifika. Għalhekk President jiena qed imbassal li ħajkolli nerġa' niġi hawnhekk u ħajkun il-pjaċir tiegħi li nagħmel hekk biex bekk nirrapporta u naġġorna l-Kamra fejn qegħdin kif miexin il-qoddim x'inhuma l-problemi u xinuma l soluzzjonijiet U għalhekk jiena fiduċuża ħafna li l-membri onorevoli tal-Parlament ħajajnuna biex niksbu lan komuni, jiġifieri Ewropa ta' valuri u ta' drittijiet Dan se jkun gostu pjaċir l-inna u wkoll. Issa, nkomplu l agenda tagħna għandna starija